Thank you, ladies and gentlemen. I know it's an enormously busy day in the Parliament today with a number of different hearings happening. Edin fil-Parlament Ewropew jekk jogħġobkom għandna ħafna smieħ, ħafna affarijiet importanti għall-istampa, ma jekk jogħġobkom sibu postkom il-koll ħankunu nistgħu nibdew ismieħ. So good afternoon and I'd like to welcome Wara nofsinhar tajjeb nixtieq nilqa lill-Kummissarju nominat Elizabieta Bienkowska merħba fil-Parlament Ewropew, merħba lil Sur Buzek, President tal-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija, kumitat li jiena ħappjaċir nkun parti minnu fil-mandat li għadda u membri tal-Kumitat tiegħek u tagħna qed jaħdmu flimkien għax dan huwa din hija laqa konġunta bej Imko u Itre. Nista' nilqa' lil membri mill-Kumitati Ġuri u MV, Kumitati Assoċjati u Kumitat Tran li ġi mistieden. Ġifieri għandna numru ta' kumitati preżenti llum. Il-Kumitat tas-Suq Intern huwa l-Kumitat responsabbli għal ħidma tas-suq uniku, inkluż miżuri marbuta mal-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' ostakli potenzjali għall-implementazzjoni tas-suq uniku, inkluż dak diġitali għal promozzjoni u l-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi u anki għal politika u leġislazzjoni fir rigward l-infurzar tal-regola tas-suq uniku u drittijiet tal-konsumatur. Nħarsu l-qoddim biex nisimaw kif l-approċ ta' Sinjura Bienkowska f'dawn l-affarijiet partikolari, f'dawn l-oqsma partikolari, ser jgħinuna u biex naraw kif il-Kummissarju nominat biħsieba tindirizza l-sfidi li għanna f'dawn l-oqsma u nittamaw il-Kummissarju nominat tifhem it ta' imko għall iżvilupp futur tas suq uniku biex bekk ikonna benefiċċji konkreti għan negozji għall-impigi, għat kabbir u b'mod partikolari għall sms konsumaturi kif ukoll minn ħaddem naddi l-mikrofonu l-sur Buzek għal diskors taftuħ tiegħu. Nik Grazzi, Sinjura Co-President. Grazzi Viki Merħba lilkom il-koll, iżda permettu li ngħid merħba minn qalbi lill-kummissarju nominat, Sinjura Elisbieta Binkowska, il-membri tal-ħames komitati tal-Parlament Ewropew kif qalet il-kollega ftit minuti ilu, mexxejja tal-Kumitat Imko u merħba l rappreżentanti kollha tas-soċjetà Ewropea, l-Ewropej kollha, l-NGOs, l-industrija. U merba lilkom l koll li qed issegu smieħ tagħna, smieħ pubbliku qed issegwu fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Permetu li ngħid il-Kumitat ITRE huwa responsabbli għall-industrija, l-imprenditorija u l-impriżi żgħar ta' daqs medju, l-SMEs. U għalhekk hija parti importanti mill-portafoll tas-Sinjura Kommissarju nominat. Aħna rridu Ewropa kompetittiva, imma rridu naħsbu kol dwar riċerka, soċjetà, komunikazzjonijiet ta' networks, l-servizzi, l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej, l-enerġija, spazju, anke l-kwistjoni tal-klima. U dawn l-affarijiet kollha huma parti mir-responsabbilta tal-Kumitat ITRE, iżda hemm kwistjonijiet li huma l-iktar importanti li huma miktuba fil-portafol ta' Sinjura Bienkowska Hemm sfidi lenin li rridu nelbu fil-ħames snin li ġejjin dawn l-oqsma kollha aħna ħerqana li nsibu mod kif il-kummissarju nominat beħsieba ġixxi x'approċċanda għal dan. Ippermettu li ngħid ftit punti tekniċi għal struttura ta' din il-laqa. Bil-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kommissjoni ismiħ intis biex jippermetti l-membri jiddeterminaw Żewġ punti ewlenin. Żewġ mistoqsijiet jekk il-membri kwalifika li jkun membru ta' tal-kulleġġ tal-kummissarji u jekk ix kwalifikata li twetta id li huma assenjata lila. Ġifiri, il-portafoll tagħha. Erba dokumenti kienu disponibli għalikom il-koll membri tal-Parlament Ewropew, is-CV, l-litra tal-missjoni ta' Sinjura Bifkowska, dikjerazzjoni tal-interessi finanzjari flimkien ma' kopja tal-skrutinju eh, tal-kollegi tal-Kumitat Ġuri li għamlu skrutinju fuq din litra u l-verżjonijiet lingwistiċi kollha huma disponibbli. Il-proċedura tagħna passoltu iżda ejjen tennu l proċedura mill-ġdid. Il-Kummissarju nominat mistiedna tagħmel eh, diskors ta' ftuħ ta' mhux iktar minn kwarta. Imbagħad ikollha ħames minuti fit-tmiem il-laqa għal diskors ta' luq. Mistoqsijiet. Għanna 45 mistoqsija mill-membri parlamentari Ewropej, mill-kumitati differenti, iżda l-iktar mill-kumitat IMCO u mill-kumitat ITRE. hemm ħin għall-mistoqsijiet tal-envi, trasport u għal kumitati oħrajn. Intom membri assoċjati, importanti għal smih tagħna imma mhux indaqs. Imma se jkollkom opportunitajiet ta' mistoqsijiet daqsimko u tre. Ħanisegwu l-prinċipju ta' ping pong bil-minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għat-tweġiba minn l-kummissarju nominat. Impermettu li ngħid li importanti li nżommu mal-ħin allokat u ħanati 5 sekonda tolleranza għal membri u jiddispjaċini sinjura kummissarju nominat 10 sekondi ta' tolleranza għalik. Pala possibilta li tiskorri daqxejn il-ħin. Importanti nizommu mal-ħin għanna 45 mistoqsija u għanna 3 sijad biss biex l-lestu kollox. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ser jiġi mistoqsi mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi u importanti li l-interpretazzjoni ngħidilkom li hija disponibbli bi 23 lingwa, ġifieri kulħadd jista' jitkellem bil-lingwa tiegħu. Il-laqa hija mxandra bi streaming fuq is-sit tal-Parlament Ewropew dan ovvju u issa ngħaddu minnu fih għal mumenti ewlenin tas smieħ tagħna L-iktar moment importanti nitlob lilek kummissarju nominat biex tieħu l-mikrofonu għal kwarta u tagħmel id-diskors taftuħ ta' dan ismi.